Oni, għanna l komissar Stiljanidis li jishtiq jitkellem, kjoġ. Good morning. This uh, Grazzi ħafna l odba tajba. Din it-traġedja u sinjal u eżempju ta' dak illi l-Afganistan għadu jibati meħabba l-gwerra u l-konflitt u nuqqas ta' stabilta' f'dan l-ħar ftit ġimgħat aħna rajna illi kien hemm ħafna gruppi militari illi huma attivi f'dar il-pajjiż u kien hemm ċertu żvilupp illi ntlaħaq f'dar il-pajjiż fostom rispetta l istat ta' drittijiet tan-nisa u anka aċċessa servizzi bażiċi. Aħna nixtiequ nerġgħu nieħdu pen ħalli insaħħu l-gvern ta' qada nazzjonali ħalli naraw l-Afganistan priorità għall-Aġenda Internazzjonali tagħna. Dawn l-avvenimenti f'Kundus huma ta' inkwiet għalina l Dan l-attakk ikkawda din is-sitwazzjoni traġika. Situazzjoni ġenerali għadha fraġli ħafna u mhijiex stabbli. L-attakk illi laqat mod ħażin ħafna l-isptar tal-MSF kondus fit-3 ta' ottubru kienet traġedja. U jina nikkundannat din il-traġedja. Mux biss bħala komissarju, zanka bħala tabib. L-isptarijiet u l-ħaddima fil-qasam tas saħħa huma protetti skont il-liġi umanitarja qatt m'għandhom ikunu il-mira ta' attak bħal dan. L-aħħar il-ħbarijiet li kellna kien li kien 12 il-ħaddim tal-MSF li nqatlu 10 pazjenti u fostom tliet tfal ukoll li nqatlu minħabba dan l-attakk. Aħna nixtiequ nuru s-soba tagħna mal-raba ta' dawn il-vitmi u qed naħsbu ħafna fuq dawk illi qed jgħixu f'ħafna żoni ta' konflitt fosthom fl-Afganistan u dawk kinnis illi qegħdin jiddedikaw ħajjetom sabiex jgħinu l-ċittadini illi jgħixu f'dawn iż-żoni ta' konflitt ħalli kollom ħajja ħjar. L-MSF ilhom joperaw u jmexxu dan l-isptar f'Kundus f'sitwazzjoni diffiċli ħafna u mhux biss f'Kundus, jiena stess konċida u żort bosta zoni ta' kriżi fejn qed fej rajt bajnejja kemm l-MSF kienu għedin jaħdmu sabiex jgħinu l-nies. L-MSF baqgħu hemmhekk fejn kulħadd abbanduna. U jiena nixtieq illi nejt proset u nfaħħar ix-xogħol eċċellenti li għamlu fil-Liberja u fis Sierra Leone matul il-kriżi tal-Ebola. Huma verament kienu qalbina u vrew li xtaqgħu jiddedikaw irwieħhom għal dan ix-xogħol sabiex jikkontrollaw il-kriżi tal-Ebola. Iżda ippermettu li nitkellem nerġa' fuq l-Afganistan. It-tfal tal-Afganistan li saw irġiel ilhom ibatu minn daw il-konsegwenzi umanitarji għal dawn l-aħħar 30 sena ta' gwerra u konflitt armat. Aħna mhux biss narfu l xogħol tal-MSF, issa anke tal-organizzazzjoni toħrajn li jgħinu ħafna liċ ċittadini Iżda qatt ma nistgħu nagħmlu biżejjed dan il-Parlament Ewropew jaf bizzejiet kemm huwa importanti li ngħidu proset u nfaħru lil dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u li jgħinu. Aħna fil-fatt nasbu illi huma qed jagħmlu ħafna għalina u qed jiddedikaw ħajjithom sabiex jagħtwajnuna lil dawk li huma l-iktar vulnerabbli. Iżda issa li qed ngħidu prożet lil dawn il-ħaddiema li huma dedikati ħafna, xorti waħda fl-istess ħin irridu naraw illi kull mod rridu nipproteġu l-ħajja u x-xogħol tagħhom u d-dinjità ta' dawk li fil-fatt din jgħinu. Din it-traġedja turi biċ-ċar ir-riskju disproporzjonat għal nies ċivili meta il- il-latta kull konflitt ikun qed jorqod żoni urbani. Aħna rridu nam distinzjoni bejn nies li huma attivi fuq livell militari u daw ċivili u l-partijiet kollha għandhom jirrispettaw u jipproteġu il-ħaddiema eh, fil-qasam tas-saħħa f'dan il-faċilitajiet. Il-President Assad il-President Ashraf Ghani qal li fil-fatt hemm bżonn li niżerċitaw ċertu preċessjoni fil-operazzjoni militari u qal illi l-forzi Afgani wkoll għandhom jagħmlu minn kollox sabiex ma jpoġġux fil-mira tal-attakki militari tagħhom dawn it-tip ta' faċilitajiet. Aħna fl-Afganistan kellna il-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem billi talab li jkun hemm investigazzjoni ħalli naraw jekk dak li seħx minnaħa tat-Taliban kienx reat eh, tal-gwerra. Aħna nixtiequ li nidentifikaw dawk li huma ħatja u wara dan l-attakk u rridu naraw li jitrisqu qudiem is-sistema ġudizzjarja. Messef flimkien maġnus maquda talbu li kunem hemm investigazzjoni dwar dan l-attakk il-arju tal-Istati Uniti għal li ħajkun hemm fil-fatt investigazzjoni trasparenti aħna naqblu illi fil-fatt minnaħat tal-Afganistan ħajjieħdu impenħa li jsir dan u li ħajkonna riżultati ċari mill-iktar fis possibbli. Iżda din it-traġedja tfakkarna sfortunatament li l-Afganistan għatfadlila ħafna x'tagħmel sabiex toħroġ minn dawn il-30 sena ta' eh, diffikultà. Aħna irridu naraw illi nkomplu ngħinu lill-Afganistan ħalli jerbu dawn il-problemi u nħeġġu lil partijiet interessati kollha sabiex jifasslu strateġija ta' sigurtà zda. irridu nifukaw ukoll fuq il-gvernijiet, il-gvern lokali ħalli fil-fatt ikun hemm iktar parteċipazzjoni wkoll il-gvern tal-Afganistan ta preżenta numru ta' azzjonijiet li besibu jimplementa. Bżonn li dawn nkun implementati b'mod effettiv aħna lesti li nakkumpanjaw u l-awtoritajiet tal-Afganistan u lin-nies tal-Afganistan f'dan il-proċess diffiċli. Issa dwar azzjoni li nistgħu nieħdu issa irridu l-ewwel nevalwaw il-ħtieġa il-inkomplu il ħtieġa il inkomplu il inkomplu nejnu b'mod umanitar fis-sisħin nappellaw lil ehm, gvern tal-Afganistan sabiex jifaċili tal-aċċess għal dawn il-pastijiet ta' konflitt aħna rridu ntejbu servizzi blajru um, um, għallajnuna umanitarja u rridu naraw li forsi niftħu l-possibilità li kolna iktar umanitarja fil-provinċja ta' Kunduns. Aħna nishtiqu illi kullħat jina sabiex verament ikun hemm paċi dejjima li tirrenja f'dan il-pajjiż dan huwa lan tax-xogħol diplomatiku tagħna u aħna fil-fatt ġa diskutejna fin New York il-ġimgħa li għaddiet fil-konferenza tal livell oli li kienet qed issir fil-marġni tal-Assemblea Ġenerali ta' Ġnus Maquda. L-Unjoni Ewropea ħadd tkompli taħdem mal-Gvern ta' Aqda Nazzjonali matul dan il-perjodu dan diffiċli aħna ħanibdew billi naħdmu u nejnu l-ċittadini tal-Afganistan l-ewwel qabel kollox. Ningrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna lill-Kummissarju Stiljanidis. Issa naddu sabiex nisimaw l-kellima fissam il-partiti politiċi. Grazzi, President, Kommissarju, il-grupp tal-PPE rrit l ewwel qabel kollox jesprimi l kondoljazzi tiegħu għal-familji ta' dawk 22 vittma tal-isptar ta' Kunduz dawn s-satet titissir investigazzjoni biex naraw x'ġara ma ġarax u mbagħad issir ġustizzja dan l-izbal li rikonoxxew li wet u l-Istati Uniti wara ġranet ta' stennija huwa għaru war għalix eret l-unika sptar li kien jaħdem sew f'kundus u dana minkejja il-komunikazzjoni ċara illi kienem il-personal tal-MSF dwar fejn kien jinsab l-sptar u xoll li kien qed jitwetta emmek Imma wara dan din it-traċedja hemm realtà li tħassibna ħafna fl-Afganistan, l-offensiva ta' Taliban f'Kunduz immanki fil-Farija ħdejn it-Turkmenistan u fit tlet provinċi oħrajn ta' Tramontana fl-Afganistan juru tranzizzjoni iktar diffiċli minn dik illi eh, konna ħsibna meta irtiraw il-forzi tal-ponent il fatt li dawn l-attakki qed isiru f'reġjun ta' tramontana fejn qabel ma, ma kienx hemm attakki minn dawn it-Talibani juri illi l-affarijiet qegħdin sejrin għall-ar il-forzi ta' sigurtà Afgani minkejja l-programmi ta' taħriġ li swew ħafna flus għandhom kapaċitajiet eh, limitati xorta biex jiffaċċaw dawn l-offensivi mingħajr l-appoċ ta' l-Istati Uniti Kundus u tramuntana tal-Afganistan xorta kieku għadhom okkupati mit-Taliban illum. Flimkien mal-Taliban hemm insurġenti oħrajn li qegħdin jissaħħu l-Istat Islamiku huwa preżenti fl-Afganistan u qed jirreklutaw ħafna ġihadisti b'mod partikolari mill-Asja ċentrali. Umbatem il-, il il-moviment ta' Islam ta' fil-Uzbekistan u kol għanna niftħu għajnejna dwar kemmu fraċli dan il-proċess li huwa għaddej u dan juri illi involviment internazzjonali iktar qawwi ehm, u huwa meħtieġ għalla volza militari ma xorta din kienet limitata. Għan irridu naħdmu mal-pajizi viċini ta' dan tal-Afganistan anke mal-ċina għalix ma nistawx nal-u għajnejna l-fat li l-affarijiet għedin jihraxu. E, Unbatem e, kriżijiet li uktar rip tana li f'Ejva rridu nżommajnejna fuqom imma ma rridux ninsew ukoll dak li għaddej fl-Afganistan għalix dak li qed jiġri emmek għandu erruq tijaw band oħra. Irridu naħdmu biex mal-ġnus maquda sabiex nkunu nistaw nintervjenu bl-aktar mod effettiv. Donjon, es folgt. Grazie ħafna l-sur Donjon, issa għanna l-sur kanna l-erba minuti. Ma' soċjalisti Demokratiċi. Sur President, fissam il-grupp tiegħi jiena nixtieq nagħti l-kondoljanzi lil raba u l-familja ta' dawk il-vitmi li traġikament ilfu ħajjithom f'dan l-attakk f'kunduz. Aħna qed nasbu ħafna f'dawn il-familji u l-qraba, aħna verament nixtiequ ngħidu proset il dawn il-ħaddiema li qegħdin ikunu verament qalbina sabiex jaħdmu f'din iż-żona ta' konflitt fil-Kundus. Nixtiequ ngħidu proset ukoll it-tobba u lil ħaddim oħrajn fil-qasam tas-saħħa li qegħdin jaħdmu ħafna sabiex jisalvaw il-ħajja ta' ħaddieħor. L-isptar kien immarkat b'mod ċar u l-posta fejn kien dan l-isptar fil-fatt kienu jafu bih kull part interessata f'dan il-konflitt. Iktar minn eh, għaxar, fil-fat għaxar pazjenti li ta' minnom kienu tfal inqatlu 37 tfal midruba 12 mill-ħaddima u koll inqatlu u Skont il-liġi internazzjonali umanitarja, sptar dejjem jibqa' sptar għandu jkun rispettat bħala sptar u dawk li jkun hemm ġa sptar, ġifieri pazjenti u ħaddiema tobba u ħaddiema oħrajn fil-qasam tas-saħħa u għandhom ikunu protetti u jekk dawn ikunu attakkati din hija dan huwa reat. Issa minħabba il-vjolazzjoni li saret naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm investigazzjoni indipendenza indipendenti, skużawni, ħalli naraw li jkun hemm trasparenza sieħa ħalli dawk li huma ħadd jew wara dan l-attakk jitrasu qudiem is-sistema ġudizzjarja aħna nafu li fil-fatt miżuri ta' kontra terrorizmu fil-fatt qegħdin jiksru ċertu drittijiet tal-bniedem aħna rajna li kien hemm eh, deċiżjoni ta' eh, ta' Sur Cameron li maħabba l-miżuri ta' kontra terrorizmu kien qed joqtol ukoll Spiċċa sabiex joqtol, skużawni, ċittadin tal-pajizu stess, jina naħseb l-importanti illi aħna naraw li l-ksur ta' drittijiet internazzjonali ma jistawx jkunu eh, skuż, ma jistawx eh, isiru bħala skuża sabiex niddefendu il-politika ta' kontra terrorizmu, id-drittijiet tal-bniedem dejjem irid ikunu rispettati anke l-istat ta' dritt aħna u nikkundennaw it-Taliban għal l-azzjonijiet atroċi li għamlu, il suċċess tal-Taliban f'dan ir-reġun huwa verament riżultat ta' nuqqas tmexxija tajba, importanti li aħna nifukaw fuq il-bżonn li rridu jkun hemm ftejim li jintlaħaq bej il-partijiet importanti li kunem sforza rikonċiljazzjoni ġenwin inkella s-situazzjoni ta' sigurtà ħadd kompli tmur għall lar mhux għall-aħjar. L-Unjoni Ewropea l komunitar Internazzjonali għandha tgħin matul in-negozjati naħsbu il-kooperazzjoni reġjonali għandha ssir bilani li nippromovu l-paċi dejjima stabilta u sigurtà. Din hija xi ħaġa li hija ħafna l-kooperazzjoni mal-Pakistan hija importanti b'mod partikolari ħna nilqaw il-fat li blessi li jgħinu f'dan il-proċess ta' rikonċiljazzjoni u nixtiequ li intejbu il-relazzjoni ta' bejn il-Taliban u Islamabad. Jena naħseb illi aħna għanna nilqaw ukoll lajnuna illi inatat l-nis fil-zona ta' Kundu, aħna minn kja li jedin eluf ta' kilometri l-bot, xorta waħda esperienzajna l-effetti ta' nuqqas ta' stabilta' fl-Afganistan. Hemm ħafna nis mill-Afganistan li jedin jaqtaw qalbhom issa minn pajjiżhom wara 30 sena ta' gwerra jixraq ilhom li gawdu mill-paċi. Aħna rajna li l-awtoritajiet tal-Stati Uniti qalu li dan kien żball iżda issa ħarġu berba differenti għalhekk hemm bżonn li jkun hemm inkjesta indipendenti. Dan l-attakk għandu konsegwenzi mhux biss fl-Afganistan iżda għall ngos kollha mediċi madwar id-dinja aħna għandna responsabilità sabiex niskuraw li din it-tip ta' traġedja ma terġax issir. Grazzi. Grazzi ħafna li kollega li surkan issa imis għal-minuta u nofs is-sur Demis Maker fissem il-konservativi u reformisti. Grazzi ħafna u nixtieq najt illi naqbel fuq ħafna punti illi semma il-kollegi il-kollega tiegħi minnaħat li sjera aħna verament nikkandonaw dan l-attak il-kol kemm aħna verament ixxukjati fuq dak li ġara u nitolbu li jkun investigazzjoni indipendenti ma nafx kif huwa possibbli li dawn il-pazjenti u dawn il tobba u ħaddima fil-qassam mediku kienu il-mira ta' attak militari bħal dan. Jina naħseb illi fil-fat li zbalji saru minnaħa ta' Taliban. L-Amerikani jilom 14 sena fl-Afganistan u illi joħorġu bħala konklużjoni li dan kien dannu kollaterali u eh, dan verament mhuwiex aċċettabbli aħna qegħdin naraw li kien hemm ħafna ġellida ta' Taliban ukoll illi kienu għadin jipruvaw jitlu eh, f'dan l-isptar, eh, aħna rajna illi ma kienx hemm ġestjoni tajba mnaħa tal-awtoritajiet tal-Afganistan u dan wassal għal fatt li t-Taliban qed jerġgħu jieħdu iktar saħħa u iktar seta f'dan f'din iż-żona. Xort waħda ma ma ma nexxilhom xi waqfu Ministerju tad-Difiża. U eh, aħna rajna li sadattant tant memx forza militari blajru li tista' verament tgħin, u allura kellhom bżonn bil-fors jitolbu l-għajnuna tal-Amerikani. It-truppi Afgani kellhom jaqtaw ma jistax ikun li naċċettaw li dan jaqta' qalbu jaqtaw qalbhom meta jaraw li hemm truppi ħafna iżżar iżda li qed jippruvaw jopponulhom. Grazzi ħafna sajmis lis lis sur Avstravicius. Grazzi ħafna ziz kollegi, fissem l-għalde jina nishtiqnejt li verament nati l-kondoljanzi l-raba u l-familji ta' dawn il-vitmi. Billi intazel sptar pala mira tal-attak militari, naħseb li dan kien zbal kbir iżda ir-raġunijiet u kif eżagġara l-kas kien verament xi ħaġa li aħna ma nistgħux nifhmu għalhekk importanti ħafna illi nilqgħu talba għall-investigazzjoni indipendenti. Aħna ma nistgħux naraw dak li ġara f'Kundus bħala xi ħaġa iżolata. Bil-kundannat bil-attakk fuq il-Kundus aħna rajna li t-Taliban fil-fatt tagħmel attakk f'dawn l-aħħar snin. Is-seta ta' Taliban żdiedet ħafna f'dawn l-aħħar ħames snin u aħna rajna li fl-Azja ċentrali wkoll it-Taliban qed ikollhom iktar seta. Taliban għandna nilbuhom ħalli l-Afganistan vera jkollhom opportunità reali għal opportunitajiet ġodda. Jiena nemmen illi ma nistgħux ninjoraw l-appoġġ illi aħna verament investejna fl-iżvilupp tas-sigurtà u l-iżvilupp tal-pajjiż stess għandu jkun ċarreħ ma nistawx nirrepetu l-izbalji illi għamilna fis-Sirja. L-isforzi tagħna fl-Afganistan bħalissa jidru li mhumiex biżejjed. Huwa importanti ħafna li aħna nkomplu nħeġġu l-progress għabbażi ta' strateġija koordinata kemm fuq il-livell militari kif ukoll fuq il-livell umanitarju ħalli bekk inkomplu naħdmu mal- partit interessati anke fuq il-livell lokali dan huwa importanti ħafna ġejjini tal-Afganistan sadattant aħna naraw illi fil-fatt eh, qed naraw illi dawn nisa din ibatu minħabba dawn il-każijiet u l-inċidenti traġiċi prezzi. Travicius, minn. Grazzi kollega. U issa żewġ minuti is-Sinjura Konneċna fisem il-Grupp Konfederali tal-Xelluk. Eh, Grazzi, Signori. L-ewwel ħaġa. Grazzi tal-li appoġġjajtu l-proposta tagħna dibattitu ta' dil-kwistjoni fil-plenarja. Issa, wasal il-moment li namlu mal-ġemp il-ħsibi tagħna iswed u abjad għax meta nkunu qegħdin inservu f'wieħed mill-pajjiżi l-iktar perikolużi fid-dinja flok rikonoxximent daw in-nies tal-MSF raw sija ta' bombardament ta' bombi u raw il-distruzzjoni il tal-isptar tagħhom u, u pazjenti mietu. Mem lebda klim biex niddiskrivu di l-atroċità kien reat taħt liġi internazzjonali li ġiet miksura b'mod brutali dakinar u minn flok apologiji nisimaw gideb u skużi li huma banali għana noffru il-kondoljanzi kollha tagħna lil vittmi Umbat rridu nassiguraw li ssir investigazzjoni sħiħa. Dan hu l-uniku mod biex nuru min għandu dil-ħtija ta' dan. Dan hu l-uniku mod li biex nuru li liġi internazzjonali eh, tot inda sal kulħadd Minx kwistjoni ta' standards doppji għal daw l-atti barbariċi. Apologija mhix biżejjed lanqas jekk offer jekk ġejja minn pajjiż li tippreżenta li lan nofs tippreżenta e, ila nifsa bħal gwardjana ta' demokrazija meta fil-fatt aktarx hija wara dan l-attakk. Jekk jekk ħadd ma jiġi ikkastigat, allura għalix għanna l-liġijiet internazzjonali biex nalaq nixtieq nofri il-kondoljanzi tiegħi l-vittmi ta' dawk li mietu u t-tobba u jekk joġbok, President, ejan organizzaw minuta ta' silenzju għal-vittmi. Grazzi ħafna, kollega u issa l-minuta u nofs is-Sinjura Lambert fisem il-ħodor. Grazzi President, kif qal il-Kummissjoni ħafna għanna l-MSF li jaħdmu f'postijiet verament diffiċli fi partijiet differenti tad dinja u aħna nappoġġjawhom u u għax minħabba li l-MSF jaħdmu f'kull tip ta' kontesti u għal ċerti reġims li tista' tfisser problema imma MSF u ċerti zoħra mediċi għandhom il-għandhom il-fiduċja tal-popolazzjoni lokali. Għanna nikkondannaw dan il-bombardjar u nofrus il-kondoljanzi il tagħna lej dawk li tilfu l-eżis Nies għandhom jħossuhom siguri f'post ta' fejqan u faċilità bħal din. Kif għalulna il-coordinates inataw imma l-xi raġuni daw ma ġewx rispettati u għal darboħra tqajmu mistoqsijiet dwar xirridu nifmu bieħ il-bombardjar ta' preċizjoni xinu l-valur tiegħu. Jgħiduna li dan jista' jfisser ir-rejat tal-gwerra u jmur kontra l-liġi umanitarja internazzjonali. Allura aħna nappoġġjaw it-talba tal-MSF kif għamlu ħaddieħor għal investigazzjoni indipendenti. Imma tista tkun daqx tista tkun ta' kontroversja imma importanti il-kontabilta u krimini eh, tal-gwerra kollha għandhom jiġu investigati. Grazzi ħafna is-Sinjor Lambert u issa is-Sur Koran fissem il-Europa ta' Helsin u Demokrazija. Grazzi, President, kollegi. Smajt l-interventi li preċedewni għalbej jider li il-problema hija l-avvanzata tat taliban Fil-fatt jiena naħseb li nista naħseb li dan it-tifsira tal tal din il-peacekeeping, din il-gwerra ta' paċi hija il-problema minħabba l-iżball tan-NATO biex insibu jekk mhux mijiet eh, eluf ta' zbalji li jgħatu kol eh, tant nies mejtin dawn huma krimini tal-gwerra. Allura rridu naraw x'nistgħu nagħmlu fuq dan l-attakk fejn mietu tant nies, mietu ħaddiema, pazjenti, <coughs> nitolbu li jisir investigazzjoni indipendenti, sħiħa, trasparenti, imma li trid tagħtina riżultati għaliex daw il-mejtin ma jitħlux mhux ġejjin lura l-ħajja. Jiġifieri min żbalja irid iħallas għalih. Grazzi ħafna. Fin danka kollega. Grazzi kollega kollaw u issa l-minuta sur Borgesio fissem l-Europa ta' Nazzjonijiet u Libertà. Grazzi President. It-tweġiba motija mill-Kommissjoni hija evasiva. Del kien eh, eh, diskors isu mis-seklu 16 tal-Ġiżwiti. Huwa żball huwa reat tal-gwerra din l-Europa li tant nitkellmu fuq il-valuri tagħha. Aħna ma nafux jekk kienx krimini ta' bombardament forsi kienet xi bomba li waqat per kombinazzjoni imma niġu lura l-attualità ta' palissa l-Europa jrid ikollha l-kuraġġ li tajt kif kien jgħallem manzoni jekk m'għandekx il-kuraġġ ma ħadd ma jista' jgħallimulek. U jidrinna sinjura illi qed issir isek id-dona bondju ta' situazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa biex nalqu nerġgħu nisimgħu mill-Viċi President u l-Viċi President. Grazzi President. Onorevoli membri u kollegi, grazzi għatiħ ta' dal-iskambju ta' dal-konsens daqshekk miftuħ fuq din l-investigazzjoni speċifika u iva ovvjament aħna nippretendu riżultati konkreti ħafna fuq din l-investigazzjoni imma jien nixtieq intenni illi l-Unjoni Ewropea se tissokta taħdem mal gvern ta' unità nazzjonali tul dan il-perjodu daqshekk diffiċli. Dan huwa veru importanti. Ħan nibqgħu ma' ġembhom u nagħmlu l-almu tagħna biex nipproteġu nipretuġuhom e, eh, e, eh, mill-reġim mil tat-Taliban. Naħseb dan dan huwa dinja prekondizjoni u importanti ħafna bħala sinjal għal kull xogħol progressiv fuq il-post fl-Afganistan. Ovvjament aħna l-koll f'dan il-Parlament u fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha aħna nipret nistennew ir-riżultati tal-investigazzjoni kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna għal darbohra ta' din diskussjoni. Grazzi ċer. Grazzi ħafna. And